The sitting is resumed. Is-seduta e tkompli. Issa hemm il-tieni reviżjoni tal-ftejm tal-sħubija ICPC il-ftejm ta' Kotonu. Il-rapport ismu rapport Eva Jolly. L-ewwel kelliem jekk edha preżenti is-Sinjura Jolly, jekk miex prezenti nitolbu l-Kummissjoni jitkellem titkellem l-ewwel. Signora Jolin prezenti, lesta, mela il-mikrofonu fidek. President, Komissarju, kollegi. Il-revizjoni e tal-ftejm ta' Cotonou i e t-permettinna nitalmu mill-krizi ekonomika u finanzjari, soċjali u tal-ikel eh, tibdil tal-klima, sfida tal-enerġija, il-mize, il-faqar estrem, il-modell ekonomiku dominanti ta' s-swiq kolla u l-modelli ta' ħajja u rew il-limiti tagħhom. U ħalqu kriżi f'ħafna dimensjonijiet għal preċedenti. Rridu nerġaw namlu revizjoni tal-politika tagħni radikalment. Il-proposta li tiġi preżentata llum hija adottata mill-unanimità mill-Kumitat tal-Iżvilupp hija l-ewwel stadju f'dan f'din ir-reviżjoni importanti u neċessarja. L-ewwel priorità li rridu nispettaw hija koerenza tal-politika kommerċjali is-sajt il-bidja tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu konċepiti mod koerenti biex inkunu nistaw niggarantixxu żvilupp sostenibbli u niġildu kontra l-miżerja u niggarantixxu ehm, ħajja u tul għal kulħadd. U rrid ngħid illum maħniex hekk. E, il-kummerċ huwa mm, mezz ta' għall-iżvilupp e, e, l-Unjoni Ewropea qed tissakrifika dawn il-popolazzjonijiet u għal dastant dawn il-ftejmiet fuq sħubija ekonomika jiġu diskussi mill-gvernijiet tal-ACP, mill-gvernijiet ta' soċjetà ċivili u fil-fatt jistaw jaraw bħala minn teddida tal-ekonomija. L-agrikoltura hija l-iktar waħda problematika. Il-żoni rurali huma iktar mis-60% tal-popolazzjoni u tal-impigi tagħhom anki jekk eh, hija kwota żgħira ħafna tal-investimenti a favur tal-ACP. Irridu nbidlu kif nistgħu irdu il-faqar mingħajr ma, nam, ma, ma, ma, ma namlu priorità mis-sovranità tal-ikel. Irridu nejnu il-pajis li qed jiżviluppaw flimkien mal-bdiewa biex niskuraw li għandhom biżejjed ikel u sovranità tal-ikel. Din hija ħaġa essenzjali u l-leġittimità demokratika tal-gvernijiet f'dawn il-pajjiżi hija wkoll medda. U dan huwa fenomenu ta' tħassib e, ħafna art li qed jiġi mixtri mill-pajjiżi barranin, ċina, l-Arabja Sawdita, Qatar, huma għandhom proprjetà ta' ettari kbar fil-pajjiżi tal-Afrika, l-Unjoni Ewropea u l-ACP se jkollhom jitkellmu fuq din il-kwistjoni għax jistgħu waslu anke għal konflitti violenti, għal eh, ġuħ rivolti u rivoluzzjonijiet, risorsi bħal l-ilma u l-art eh, u drittijiet inaljenabbli ta' dawn in-nies li jgħixu hawnhekk. Kwistjoni oħra hija dik tal- tax havens, daw għandhom impatt kbir fuq il-poplu, fuq l-istituzzjonijiet anki ta' dawn il-pajjiżi u ma jipermettu illi e, ikun hemm flussi ta' kapital kbar li huma 10 drabi iktar minn e, min lajnuna għall-iżvilupp. E, hemm bżonn ikun hemm ftejm vinkolanti biex nizguraw li il-multinazzjonali dikjaraw il-profitti u l-taxxa li ħalsu f'kull pajis fej operaw biex bekk innaqsu il-telf u l-abus illi dawn il-pajizi qed ikollhom jaċċettaw. Nixtieq ninsisti għal darboħra fuq id-deficit demokratiku u koll f'dawn il-ftejmiet ta' sħubija. Aħna ma ġejniex konsultati, aħna għandu jkollna rwol iktar importanti fil- ftejmiet ta' sħubija ACP Unjoni Ewropea. Kollegi, nitamaw li il-negozjati jihdu l-opportunità biex namlu l-emendi neċessari għal dawn is-sħubijiet biex niskuraw li jirnexilna u il-beneficjari ta' dawn eh, il-ftejmiet huma il-pajjiżi li jiżviluppaw. Moreira Vital. Kollegi President, Il-Komitat tal-Budget kellu l-onur li hu pozizjoni fuq ir revizjoni li għaddej fuq il-ftejm ta' Kotonu għal żewġ reġunijiet aħna għamilna ehm, opinjoni għax l-iskambi kommerċali huma parti tal-relazzjonijiet bejn il-pajjiżi ACB u l-Unjoni Ewropea u tini għalix il ftejm ta' Kotonu daħal figura ġdida, ċoe l-IPAs e Eh, ftejm ta' sħubija ekonomika. Il-jum ftejmit kommerċali għal daqstan taħna deċidejna neħdu sem billi namlu rapport. Fil-rapport taħna aħna nitkelmu fuq żewġ punti li ħasbuna l ewwel l-speċifiċità tal-ftejmit ta' partenarjat ta' sħubija ekonomika u tini il-funzjoni ta' kontroll parlamentari kif ġara fil-kas tal kari Forum. Umbat li konna sinerġiji bejn l-istituzzjonijiet differenti. Għal daqstant iridu nirrispettaw is-sinerġiji tal-Assemblea Parlamentari ACP EU u l-istituzzjonijiet interparlamentari tal-ftejmiet ta' sħubija ekonomika. Issa għaddu għal-Komissarju Deguħt. President kollegi, jena naprezza l-interess li jintkom ħattu fit-tini revizjoni tal-ftejm Kotonu e, u b'interess kbir ukoll jiena rajt ir-rapport tal-Komitat tal-Iżvilupp li jagħti analiżi e, fuq kwistjonijiet li nkellmu fuqhom waqt il-proċess kollu hija priorità tagħna illi li gruppi il-Parlament Ewropew jibqa' informat. Il-negozjati bdew momentum u issa jidħlu fil-fazi ħarija u fil-laqa li jmiss tal-ambasċaturi se juri l-valur ta' dawn id-diskussjonijiet. Aħna miexjien lej laqa ministerjali konġunta biex nalqu l-negozjati f'Marzu kif hemm previst mal-ftejm ta' Kotonu. Issa nixtieq nagħmel xi kommenti fuq dan ir-rapport. L-ewwel rapport, -rapport huwa ta' wasiwi biex iżom ċerti pożizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Eh, eh, Isaħħu l-Parlamenti Nazzjonali tal-ICP u fuq kwistjonijiet oħrajn tal diritti tal bnidem ehm, U koll l-importanza li jitkom tatu għal tibdil klimatiku u tas sikurtà tal-ikel u aħna naqblu miegħu u se jkun fil- Eh, ftejim ħari. Jien ixteret kena fuq erba punti importanti, dimensjoni parlamentari kif hija fil-Assemblea Konġunta Parlamentari. Eh, il-rapport jagħti ħafna importanzi. Il-Kummissjoni tixtieq issaħħaħ id-dimensjoni parlamentari fil ftejmit ta' Katonu. Għal daqstant eh, l-intenzjoni tagħna mhix li ddajfu da ma il-kontrarju dawn għandhom jiġu konsiderati fil-kontest ta' ftejmiet ta' sħubija ġenerali. Għanna iko għanna nizguraw sinerġiji massima bejn eh, l-AP eh, bejn il-korpi tal-parlament EPA f'dan il-sfont itnaqis li naqsu l-laqat eh, tkun tamel sens. Il-Komissjoni taċċetta eh, li hemm bżonn eh, li dawn li hemm pożizzjonijiet li għandhom iktar bżonn bżonn talmu iktar mill-Parlament fuq ir-wol ta' dawn li u anki fuq l-ambjenti politiċi u istituzzjonali. Dawn li PAs mux biss jitolbu li kunem sinerġija bejn il-kotonu u l-istituzzjonijiet, imma anki li kunem anki aġġornament ta' dispożizzjonijiet tal-kotonu għax ir-reġim tal-kummerċ sar obsolet. Aħna kon qabilna mal-isħab ACP li nkomplu negozjati eh, fuq dawn il-EPAs, f'dan il-kontest bħala komissarju għall-izvilupp l-għawa ħaġa li nixtiequ politikament u laqas jaffattibli li ndaħlu eh, reġimi unilaterali bħal GSP, GSP Plus fil-Kotonu, ma nnox ninkludom daw kif hemm miktub eh, suġġeriment fil- fil-abbozz tar rapport Eh, il-Komissjoni tilqa l-idea li natu iktar attenzjoni għall izviluppi fil-kummerċ u anki għall għajnuna għall kummerċ mod partikolari. Fi kom intkom titkelmu fuq tħassib li il-konklużjoni tal-EPAs u reġionalizzazzjoni miżjuda tista timmina l-koerenza tal-ACP il-Komissjoni temmen illi id-differenzjazzjoni reġjonali fil-qafas ta' Kotonu hija iktar opportunità milli eh, teddida. L-integrazzjoni reġjonali hija kruċjali għall-iżvilupp tal-pajjiżi ACP u rridu nintegraw din ir-realtà eh, fil-Kotonu biex inkunu nistgħu nappoġġaw iktar l-isforzi tagħhom lejn dan il-għana. Dana ma jfissirx illi se neħu l-grupp tal-ACP u l-imsieħba tal-ACP, ma jfissirx li huma jaqblu Eh, Umbat eh, il-komment fuq il-politika ċiklika. Aħna naqblu mal-importanza tal- eh, tidil klimatiku u l-enerġiji li qed jiġġeddu li huma inklużi fil-eżerċizzju preżenti ta' revizjoni. Aħna u koll irridu nitkellmu fuq is-sikurtà. Intkom titkellmu wkoll fuq l-importanza tal-governanza tajba fil- Eh, taxxa u fiskali. E Dan il-governanza hija fondamentali tal-ftejm ta' Kotunu. L-artikolu 10 tal-Kotunu jgħid li eh, il-Komissjoni qed tipprepara politika ġdida fil-governanza ta' taxxa. Aħna nixtiegħu nitkellmu wkoll f'dan aspetti fil-eżerċizzju preżenti. Għal daqstant nista' nikkonferma li għandna l-istess lan bħalkom li huwa li noħolqu sistemi ta' taxxa eh, ġusti, amministrazzjoni ta' taxxa effettivi, kif ukoll nixtiequ nsaħħu il-parteċipazzjoni tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw fil-proċess internazzjonali ta' taxxa. Fl-aħħar, President, jiena ħadd nota li inti eh, jiddispjaċik li l-Kummissjoni ma konsultax Eh, partit interessati qabel ma bdiet il-proċess ta' revizjoni, paragrafu 2.8. Jena naqber li fil-futur tal relazzjoniet ACP EU u għal wara l-2020 eh, hemm bżonn ta' proċess ta' konsultazzjoni globali forma ta' green paper. Hemm bżonn nagħmlu evalwazzjoni ta' riżultati ta' dan din ir-reviżjoni bħala bażi eh, bħala forma ta' lezzjoni ma li, li tallimna. Issa ngħaddu għassur Preda għal zoċ minuti. Grazie, President. L-għonet nishtiq nifraħ l-Sinjura Ġoli tal-li preparat dan il-rapport. L-argumenti fil-rapport huma importanti biex jgarantixxu li l-ftejm ta' Kotonu jibqa' il-bazi ta' ftejm finanzjarju mal-pajzi ACP u jibqa' u kol strument affidabli fil kontest tal sfidi ġodda li dawn il-pajzi għet jaffaċċaw. il negozjati jiġu f'kuntest fejn eh, il-kwestjonijiet huwa diffiċli għax il-pajjiż ACP huma affettwati bil-kriżi ekonomika u bil-insikurtà fl-ikel u anki il-tibdil klimatiku. Batem l-sfida istituzzjonali għal-partijiet kollha fin-negozjati, ċoe li nirriflettu b'mod ċera tendenza ta' reġjonalizzazzjoni fir-rapporti bej l-ACP u l-Unjoni Ewropea. Rridu niżguraw li test revizjonat ikkun fih l-ingredienti kollha neċessarja għal biex ikun hemm kooperazzjoni effettiva li tkun tista' tikkontribwixxi għal kisba tal-MDG f'dawn il-pajjiżi ACP. Nixtieq ukoll ngħid illi fisem li PP jiena resaqt ħames emendi illi jipermettu għari iktar ċar ta' xoħut mill-punti tar-rapport. E, per eżempju, l-punt 29 hawnhekk huwa importanti irridu ninsistu fuq il-kunċett ta' ownership tal-art u fuq il- ħolqien ta' mekkanizmu illi jobbliga dawn il-multinazzjonali li dikjaraw il-profitti tagħhom dan il-mekkanizmu għandu jiġi imwaqqaf fuq livell internazjonali. Fuq il-paragrafu 25 huwa importanti li kunem hemm referenza ċara għas-sikurtà tal-ikel fil-politika tal-Unjoni Ewropea u fil-politika tal-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea fil-paragrafu 31 mbagħad il-visjoni espressa hawnhekk ma taqbilx ma dik li espressa mill-APP. Issa ngħadu sur deżir għal żewġ minuti. Grazie, President. Komissarju, kollegi. Jena kol nishtiq nifraħ li Sinjora Ġoli għaxol illi daħlet f'dan il-rapport u tal-li ħadet nota tal-SD tal-opinjoni taħtana. Aħna għanna aktar emendi u rajna illi iħaċċettaċi ħut minn kommenti li kellna dan il-rapport ta' kotonu huwa speċifiku ħafna ma nistawx namluħ trivjali, eh, laqas bil-bżon li nisguraw eh, il-regoli ta' WTO. Nishtiju li dan eh, din subija tibqa koherenti fuq dak li għandu xaqsam mal-kummerċ u fuq dak li għandu xaqsam mal-izvilup. Pero anki fuq id-demokrazija, sikurta u dritti tal-midem f'dawn il-pajizi jessibija. Aħna mux għedni provaw nimpunu modelli ma għedni provaw namlu l-izvilup fil-kima dawn il-pajiz, għandu jkun sostenibli. Din il revizjoni ti permettina naħsbu fuq elementi ġodda li daħlu f'dawn l ħar ħames snin, it-tibdil klimatiku, it-trasferiment ta' teknoloġija, l enerġi li tiġġeddu li ġildu kontra il-prezzi tal-ikel l-insistenza fuq il-kooperazzjoni hija fuq il-bidja u fuq is-sikurtà tal-ikel u s-sovranità tal-ikel. E, Il-ġida kontra tax havens u aħna naqblu fuq dawn il-punti kollha. Fuq il-kummerċ nixtieq ninsisti illi fil-EPAs illi eh, inħalqu hemm ħafna dispożizzjonijiet illi eh, se jitneħħu mill mill-ftejm ta' qabel tal-Kotonu. Marit ngħid illi reġimi ta' kommerċi huma benefiċjali għal dawn il-pajjiżi se jkomplu jibbenefikawhom aħna nixtiequ nkomplu bil-GSP u nixtiequ illi jkunu e, prezenti fil- e, ftejm ta' kotunu revizjonat. Il-kollegi insistew fuq il-fatt li jixtiequ illi il ftejm fuq il-migrazzjoni jirrispettaw id-drittijiet ta' dawn il-migranti u ma jkonniex reġimi ta' transitu għal pajjiżi li ma jirrispettawx id-drittijiet ta' dawn il-migranti. Issa sur Michel għal żewġ minuti. Oh, sur President, Kommissarju, jina wkoll nixtieq nifraħ lis-Sinjura Ġoli għal dan ir-rapport preċiż u eccellenti, L-analiżi hija preċiża ħafna fil-fatt it-tieni reviżjoni tal-ftehim ta' Kotonu għandu jisaħħaħ la kif l-istess ħin jisaħħaħ ukoll is-solidarjetà u l-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi. Għandu jagħti ċans ukoll lil dawn il-pajjiżi jieħdu f'idejhom il-politika tal-iżvilupp tagħhom. L-istudju u r-reviżjoni tal-ftehim għandu wkoll Eh, jiġi diskuss mill-Parlament din hija ħaġa diffiċli u għalhekk għandna nagħmlu sforz apposta sabiex dawk il-parlamenti nazzjonali wkoll ninvolvuhom. Għandna ngħidu lill awtoritajiet tal-pajjiżi msieħba tagħna li aħna dan qegħdin nistennew minn għandhom kif tafu ċertu gvernijiet xejn huma xejn m'għandhom ħeġġa li e, jinkoraġġixxu l-involviment nazzjonali irdu namlu wkoll referenza għad dispożizzjonijiet tal-ftejm ta' Kotonu sabiex il-JPA jirċivi dawn id-dokumenti kun jista' jiddiskutuhom. Il-parlamenti reġjonali u nazzjonali għandhom jiġu konsultati jiżjed fil-futur fir-rigward ta' l-abbozzar tal-politika u l-Istrateġija Nazzjonali u Reġjonali. Fir rigward l-Assembleja Parlamentari naħseb li għandu għat ikun hemm żewġ sessjonijiet li naqsuha din għal sessjoni waħda tkun inkun qegħdin ngħaddu sinjal ħażin. Forsi għandu jkun hemm xi tip ta' sessjoni oħra niddiskutu anke fil-25 ta' jannar sabiex ikun hemm uh, Da suġġett diskuss anke mill-Kumitat Konġunt. Jiena ninsisti li l-Kumitati ta' segwitu għandhom jitwaf u sabiex nassiguraw li huma jkunu jistgħu isegwu x-xogħol fuq l izvilupp u kif inti Kummissarju konċar ħafna fuq dan bħala Kummissarju li miss fuq il-kummerċ jina mandiġ dubju li jinti onest ma taqattajt li tixtieq li ddaħħal da l-aspett tal-iżvilupp iftejm ta' kotonu għandu jagħmilha possibbli. Illi dawn il-pajjiżi ikunu jina tawajnuna anki fir-rigward ta' tibdil ta' klina. s sur Deva issa. Nitkellmu fuq it-tneħħija tal-faqar u madwar 350 biljun euro biex nippruvaw intaffu il-faqar imma l-faqar żdied mhux naqas. Dak għalfejn aħna nimplementaw programmi f'dal pajjiżi tal-ACP l-qatma minna fl-istorja Ewropea. għalfejn, per eżempju, pajjiżi Ewropej, Brussell, eh, qatt ma nixxilhom jeradikaw il-faqar u kif għadin nippruvaw nagħmlu eh, bħalma għadin niprofaw nagħmlu fil-pajjiżi tal-ACP. Kif nistgħu aħna eh, u il-neħu il-poverta f'daw il-pajjiżi. Dak li aħna qegħdin nippompjaw f'dawn il-pajjiżi jitilqu joħroġ dan il-kapital għalfejn ma jintużax f'dawn il-pajjiżi. Għalfejn maħniex noħolqu il-kondizjonijiet biex il flussi li naddu l aħna jibqaw hemmhekk f'dak il-pajjiż joħloq l impiegi u eh, joħloq il-ġit ukoll. Qabel ma nkunu nistgħu wiġbu dawn il-mistoqsijiet, sur President, inkunu qegħdin u flusna mingħajr ma ntaffu il-faqar ta' persuna waħda biss. Grazzi ħafna tal-li żammejt ukoll fil-qosor istajmis is-Sinjura Zimmer għal-minuta. Il-grupp tiegħi jappoġġa dan ir-rapport. Aħna nixtiequna illi dawn il-problemi nindirizzawhom per eżempju konsekwenzi ta' tibdil ta' klima pajjiżi tal-ACP, il-tħassib ukoll il-negozjati reġjonali fir-Renju Unit jimminaw is-solidarjetà bejn il-pajjiżi u Għabbażi ta' dan il-ftehim ta' kotonnu rridu kollna investimenti għas servizzi pubbliċi u l-infrastrutturi li jridu jiġu appoġġati mill-kreditu Ewropew. Aħna kontra l-kwoti ta' ritorn għall-immigranti. Aħna ħarsna lejn id-dimensjoni politika issa qegħdin inħarsu lejn id-dimensjoni parlamentari. Għalhekk ma nistgħux. naċċettaw illi il-laqat jitnaqsu għal ġurnata biss fis-sena. Eh, Is-Sinjura Morvaj, issa. Kienet verament xokkanti meta f'konferenza tal-ikel delegazzjoni Afrikana u rrit sinjal illi qalet eh, da sinjal kien jgħid titimawx lill-Afrika. Ridu naċċettaw il-fatt illi l-Afrika m'għandix bżonn għajnuna tal-ikel trid titgħallem tkun auto eh, suffiċenti. Il-popolazzjoni Afrikani Afrikana hija l-istess palma ridu il- l-eks pajizi komunisti fl-Europa u anki Franza. Iridu ma jitalmu jiddeċidu għal-jom infusom, xie produċu, xie bijaw. U dan huwa kollu wkoll fl-interess tal-popolazzjoni lokali li kollhom ikel ta' kwalità orja li jkun mkabbar lokalment. Il-kommerċ globali liberalizzat hija ħaġa, però auto autosufficienza tal-prodotti tal-ikel li ħaġoħra u din idu nappoġġawa. Is-sur eh, Kazmarek issa. Sur President, Sinjuri, tini revizjoni tal-ftehim ta' Kotonu wasal fi żmien interessanti għax dana jippermettilna il nirrevedu l-ftehim fil-kuntest ta' ambjent dejjem jinbidel Kanna ħafna affarijiet issa l leġ il-kriżi tal-enerġija, kriżi tal-ikel, il-kriżi ekonomika u finanzjarja u t-tibżil li ħareġ mill-iżviluppi fuq il-klima u l-impatt tagħhom. Issa qegħdin niddiskutu l-wol ta' din l-Assembleja Parlamentari u li naqsu l-frekwenza ta' dawn il-laqat. L-Unjoni Ewropea manda l-ebda intenzjoni li tnaqqas dawn il-laqat u din hija importanti għax l-Parlament Ewropew la il-pajjiżi tal-ECP u laqas l-Assemblea Parlamentari qatt ma parteċipaw fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Importanti wkoll li nirraġjonalizzaw relazzjoni bejn l-ACP u l-Unjoni Ewropea. Importanti li nħarsu lejn il-karattru ta' din ir-reġjonalizzazzjoni. Jiena kontri għad il ħaġa però is-sessjonijiet reġjonali mandomx jieħdu post l-Assemblea Parlamentari Konġunta forsi kun aħjar kieku l-Assemblea tiddeċidi fuq l-affarijiet tagħhom stess. Jiena nappoġġa din xewqa illi nżidu r-wol tal-parlamenti ehm, lokali kif semma Louis Michel. Aħna nixtiequ li l-membri tal-ACP jkunu membri tal-Parlament u mhux biss rappreżentanti tal-gvern tagħhom għax huma bħala membri ta' din l-Assemblea Parlamentari għajek għandhom jiġu trattati. Importanti li parlamenti nazzjonali wkoll ikollhom rwol fil-politika ta' żvilupp huwa neċessarju għalhekk li jkollhom aċċess għad dokumenti strateġiċi u irrid ikun hemm sinerġija bejn eh, l-IPAs u l-pajjiżi tal-ACP saħalli ma eh, naħlux l-isforzi tagħna. Grazzi Sinjura De Kaiser. Grazzi Sur President. Artiklu 13 tal-ftehim ta' Kotonu ma ġiex rivedut sa mill-sena 2000 u dan għandu x'jaqsam jirrigwardja dialogu ma' l-pajjiżi tal-ACP fuq l-immigrazzjoni, trattament ġust, il-prinċipju tal-non return u il-ġlida kontra l-immigrazzjoni illegali, il-viża u riammissjoni. U dawn huma aspetti li l-Unjoni Ewropea jimporta ħafna minnhom Il-politika tirrispetta l-valuri ta' dawn in-nies jista' twassal biex fir-reviżjoni ta' artiklu 13 twassal għal qisu kaċċa għal dawn l immigrati illegali. Dajna sitwazzjonijiet ehm, korroħ ħafna anki forsi bejn l-Italja u l-Libja, pero dawn ma darux il qataw qalb daw li jixtiequ u jkomplu jwebsu dispożizzjonijiet naraw f'pajjiżi illi hemm nies illi jkun hemm e, e, e, f'pajjiżi li jitħallew li jkun hemm din il-kaċċa għan-nies għall-immigranti illegali. Irridu naraw kif dawn il-pajjiżi tal-ACP jekk ikollhom bżonn tal-għajnuna ekonomika, naraw ukoll kif aħna irridu minna ħatana migrazzjoni legali biex nitrattaw nindirizzaw il-krizi li għanna għadin nitkalmonek fuq il-mobilita. Dinja l-unika salvagwardja li għanna kontra dawn l-izviluppi minn taħt li għati konna fil-pajizi tagħna. Grazie, President. Kommissarju, kollegi. Bħala l-Imbora Demokratiċi ħana nishtiju għana profittaw mill-revizjoni tal-ftejm ta' Kotonu biex n-affirmaw idea ta' modernità illi l-pajizi jaċipi jaqblu maħħa. Meta nitkellem fuq modernità jina er-, nfisser l-affermazzjoni ta' politika li jistaw jipermetu iktar libertà libertà l-ewwel net mill-burokrazija li hija żejda f'dawn il-pajjiżi ACP u li qed tiġi dejjem iktar xkiel għall-iżvilupp ekonomiku. Libertà ukoll bħala possibilità għall-istudenti speċjalment li jmorru jistudjaw barra u rridu naprofittaw mill-reviżjoni biex nibdew programm ambizjuż ta' scholarships. Libertà ukoll bit-tixrid ta' teknoloġiji ġodda informa tal-informatika biex l-internet mod partikolari isir patrimonju ta' kulħadd l-iktar possibbli u fl-aħħar nipermettu ċ-ċirkolazzjoni libera tal-ħaddiema biex nkunu nistgħu nirsolvu anki l-interferenza gravi li referit għalija anki s-sinjura De Kaiser ta' trattati unilaterali, bilaterali. Trattat ta' Kutunu għandu storja twila u kienet fuq qoddim u jekk tkun sta' taffaċċa l-isfidi ġodda jkollha rwol anki fil-futur for one minute and a half. Is-sinjura nadel ċeva minuta u nofs. President, Kommissarju, Jena nishtiq nifraħ l sinjura Ġoli għal dan ir-rapport ta' kwalità daqshekk tajba għal xi revizjoni ta' ftejm ta' Kotonu għandha tkun opportunità biex eh, naraw kif inhi s-sitwazzjoni u ntejbu l-impatt u l-operazzjoni tiegħu. Għalhekk huwa importanti li identifikaw prioritajiet ċar, li għandi tlet punti x'nagħmel ma tidun definixxu b'mod aħjar il-kontenut tal-dialogu politiku ma nix ninsew il-konsolidazzjoni tal-paċi, prevenzjoni u r-riżolviment tal-konflitti imma il-dispożizzjonijiet eżistenti għandna nagħmluhom aktar sodi u referenzi għal kummerċ farmi tkun sfida Imbagħad irridu nħarsu wkoll lejn l-iżvilupp reġjonali għandna l-agrikoltura zaza, il-qat, l-enerġija li tiġġedded, dana kollha rridu ntuhom importanza u dialogu mal-popolazzjoni ħajjajna biex nindirizzaw din il-ħaġa importanti li jkun iktar konsistenza u kuntat u ikollna l-involviment tal-parlamenti reġjonali għax dan wassal għal aktar trasparenza. Għalhekk l-istrument ġdid jew rivedut għandu iżomm mal-ispirtu oriġinali tal-ftehim, m'għandniex ninsew il-mira aħarija tagħna ċoe illi inneħħu il-faqar u nintegraw il-pajzi tal-ICP fl-ekonomija globali. Signora Cashman, Sir Cashman. Process Sur Signora Jolly, process commissario, il-Parlament fil-qofol tan negozjati għandu il-prinċipju tal-klawzoli ta' drittijiet tal-bniedem flimkien ma' non-diskriminazzjoni għabbata tal-etniċità, it wemmin sess, eh, disabilità, etta, orientazzjoni sessuali u nies blejt u blejt HIV. Emmin ma' jixtiex din l-emenda ma' l-parlament din hija essenzjali drittijiet tal-bniedem ħafna drabi. Naqru wis minnom għal vantaġġi politiċi żgħar Il-ħarsin tradittijiet tal-bniedem huma fil-qofol tal-Unjoni Ewropea u għalhekk għandhom ikunu fil-qofol tal-relazzjoni tagħna mal-pajjiżi kollha tal-ACP. Komissar, dina probabli l-ħar darba li ħad tkun hawnhekk magħna fil-portafol preżenti tiegħek għalhekk ippermatti li nirringrazzjak fisem il-Parlament inti dejjem iddefendejt id-drittijiet tal-bniedem u l-valuri tal-Unjoni Ewropea u nargura li kun suċċess għall portafol ġdid tiegħek. Grazzi issa Sinjura Carvajo għal minuta nofs. Grazzi, President. Din ir-reviżjoni tal-ftehim ta' Kotonu tindirizza affarijiet li huma essenzjali għall iżvilupp u l-integrazzjoni tal-pajjiżi tal-ACP fil-ekonomija dinjija għan affarijiet bħal sigurtà tal-enerġija, taħriġ, l-edukazzjoni, Dana kollu huma essenzjali għall iżvilupp ta' dawn il-pajjiżi, it-tisħin globali jaf ikunu wkoll opportunità. Ir-riżorsi tal-enerġija li għandhom dawn il-pajjiżi jkunu essenzjali għall iżvilupp tagħhom u jippermettulhom jagħmlu progress lejn l-indipendenza enerġetika b'tali mod li jkunu jistgħu mbagħad jiffaċċjaw il-kriżi din hija bl-istess mod l-investiment fl-edukazzjoni u fit-taħriġ. Huwa indispensabbli biex neradikaw il-faqar u niġġieldu il-qat l-immigrazzjoni u l-brain drain u biex ikun hemm ukoll il-konsolidazzjoni tal-ekonomiji ta' dawn il-pajjiżi. Nixtieq nagħmel referenza partikolari għal pajjiżi li jkunu gżejjer żgħar u bekk ikunu eh, partikolarment vulnerabbli. L-implementazzjoni tal-ftehim ta' Kotonu għandu jżomm f'moħħu e, pajjiżi bħal Mauritius il-ftejm ta' Mauritius u Barbados illi fil-fat iżon f'moħħu dawn il-gżejjer, l-istati gżejjer. Grazzi sa' Sunjur Fejjo l-minuta nofs. Sur President, il-Parlament Ewropew qed jintalab jieħu pożizzjoni fuq it-tieni reviżjoni ta' ftehim ta' Kotonu. Imma ippermettili insemmi d-diffikultajiet li qed jiġu faċċjati minn ħajti bħalissa. U dan ifisser li l-komunità internazzjonali trid tirreaġixxi l ħsibijiet tiegħi e, imorru għal dawk illi tilfu ħajjithom u oħrajn illi għaddejjin e, minn diffikultajiet u problemi kbar f'Ħajti. Issa, kif nafu lan ta' Kotonu u li kunem għafas għal-kooperazzjoni li tista' tkun il-tweġiba konġunta tal-ACP l-Unjoni Ewropea għal globalizzazzjoni u l-paċi dinjija. Ir-reviżjoni tal-2005 ħadet ħafna passi fid-direzzjoni tajba però tbaqa' ħafna xiri tisir il-kriżi ekonomika u finanzjarja il-prezzoli tal-ikel u tal-enerġija u tibdil tal-klima u ma kollha punti illi jiġġustifikaw din ir-reviżjoni. Il-ġdida ġifiri u għalhekk kan konkludi biex bil nesprimi it-tama il-Parlament Ewropew ikompli jżomm il-livelli ta' għajnuna anzi jżidhom lejn dawn il-pajjiżi u tama li il-parlamenti tal-pajjiżi tal-ACP ġun voluti f'dan ir revizjoni u anke oħra fil-futur. Grazie Sir Mawro. Grazie. Grazie, Presidente. Għan il-tini revizjoni ta' ftejim ta' sħubija għandu jkollu u għalin favorixu kultura ta' responsabilità mux u faċli li dan niksbuħ minna kontribut ta' soċieta ċivili, l-autorità statali, il-parlamenti. Jena ma nasibx li kun possibli li namlu politika eh, li jirrispondu għal bżonnijiet ta' dawn il-realtajiet. It-tini aspett huwa dak tal-għajnuna umanitarja, 3 biljuni ta' dollari li, ta, li inataw f'dawn l-aħħar 40 sena ma kellhom lebda effett meta nqisu li il-kontinent Afrikan eh, tkabbar biss b-0.2 fil-mija fil-sena. Eh, il-komunità internazjonali għandha tifmu dan u, tifhem il-problemi tal-pajjiż li qed jiżviluppaw li hu problema tagħna problema li tirrigwarda eh, l-ilna, eh, il-ħajja ta' kuljum, eh, l-istituzzjonijiet lokali li qegħdin ifittxu dejjem biex ikollhom idea ta' leġittimità u fl-aħħar nixtieq nisħaq fuq il-fatt illi meta wieħed jinvesti fil-kapital uman ifisser illi lejn ta' l-ikbar rkupru u fuq il-nis illi jiexu fil-faqar u lilom eh, taħħom hija responsabilità biex ġibu l-kontinent barra mill-mizerja. Dana huwa Eh, eh, ħaġa importanti u jamira komuni ta' mhux biss tal-pajjiżi ACP ma tana tana bħala ċittadini rridu nħarsu lejn in-nies u mhux lejn il-flus għas-sustanza u mhux lejn il-pubbliċità. Bekk inkunu nistgħu nikkonsidraw l-istrateġija tagħna eh, biktar bir-reqqa. Grazzi. Grazzi, Signora Rojtova, għal minuta nofs. Grazie ħafna, Sur President, Komissarju, kollegi, jina kritikajt uh, kemm il-darba il-fat illi parlamenti nazjonali tal-pajiz li għat jizviluppa mumiex għat ikunu involuti fid teħi ta' deċizjoni dwar l lajnuna l-izvilupp u li mandom lebda access għal dokumenti strateġiċi dan irridu nirranġaħ permezz tal-ftejm ta' Kotonu. Anka l-impenni tal-gvernijiet u l-parlamenti għandhom ikunu inklużi b'tali mod illi jwaslu għal sistema li taħdem tat-taxxi. Il-pajjiżi tal-ACP għandhom bżonn ta' amministrazzjoni b'saħħitha u anka fiskali sabiex kun jistgħu jiżviluppaw u l-Unjoni Ewropea tkun qed tiġi mejjuna anka fil-ġlida tagħha kontra t tax havens u l- Ehm, u s-situazzjoni marbuta ma' taxxi. Pala persona responsabli mill-drittijiet tal-bniedem jina nissuġġerixxi li aħna ninkludu wkoll id-drittijiet ta' drittijiet tal-bniedem mhux biss fil-każ tal-pajjiżi tal-ACP. Ir-rapport ta' Sinra Ġoli għal kemm huwa wieħed tajjeb ma jinkludix din it-tip ta' talba u għalhekk qed nitlob lill-Kummissjoni li tagħmel tinkludi dan il-punt ukoll. Għanibda bil-sessjoni kħġrija jessur Nikoleski għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju. Il-rapport illi aħna diskutejna illum jagħmel referenza għas sigurtà sħiħa tal-pajjiżi tal-ACP aħna ma nistax nitkellmu dwar dan mingħajr ma nieħdu in konsiderazzjoni realtà tal-agrikoltura anke fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea għandha u tista' tieħu rwol ta' regolatur għal swieq globali l-importazzjoni tal-likel u iż-żieda ta' dan it-tip ta' importazzjoni kif ukoll il-prezzijiet b'tali mod li anka l-produzzjoni agrikola fl-Unjoni Ewropea tinżamm bl-istess mod għall-interess ukoll tal-pajjiżi ACP nagħmel ukoll li l-aspetti kollha ta' sigurtà tal-pajjiżi l-foqra huma marbuta wkoll mal-futur tal-politika agrikola tal-Unjoni Ewropea. jina s-sinjora Durant, jina nishtiq nappoġġa rapport ta' s-sinjora Ġoli l-sħobija bej l-ACP u l-Unjoni Ewropea hija utli speċjalment f'dan iż-żmien anke qed naraw traġedja f'Ħajti u qed naraw kemm importanti din it-tip ta' sħobija. Jiena xtaqt ngħid lill eh, kummissarju preżenti li issa iktar tard se jkun il-Kummissarju tal-Kummerċ illi għandna nżommu żewġ laqat annwali ġenerali u mhux waħda biss U għalfejn mannix u il-ftejm li jisir eh, anka u il-parlamenti fiħdan il-qafas ta' xol tal-ACP. Għalek nkunu ktar ċari u il-popolazzjoni dwar xol li nkun għedin namlu. Sur Ferreira, il-revizjoni tal-ftejm tal-ACP ta' kotonu għandu jkun uh, imbottatura sabiex insaħħu l-għajnuna tagħna u dan għandu jibbaża fuq uh, is-solidarjetà ġenwina kif ukoll it-tolleranza u mekkaniżmi illi ħafna minn dawn il-pajjiżi għandhom uh, fis seħħ bħalissa il-proposti minna tal-Unjoni Ewropea sabiex nimplementaw anka l-IPAS u li jolqtu wkoll il-kummerċ ħieles u anka xoll qed isir fuq il-politika tal-IDF huma importanti ħafna aħna ma nixtiequx li dawn il-pajjiżi jkunu suġġetti għal mekkanizmi ta' dipendenza jew li jserħu fuq multinazzjonali. Jiġifieri mandomx iserħu fuq l u uh, l-lajnuna li għandhom bżonn talbit minna ħata l-ACP għanna nirrispettawhom. Grazie ħafna Sur President, jina xtaqt najt illi paragrafu 30 ta' dan l-abbozz ma jagħmilx sens jina kontra il-ftejim ta' ritorn tal-immigranti fejn Minna ti prova jaqbess li xurxin, irridu naraw kif ikon aftijim internazzjonali aħjar dan ir-rigward. Ma nix nippermettu din it-tip ta' sitwazzjoni u naħseb li għanna għandu jkollna aċċess aħjar għal membri tal-ACP. Naħseb li għanna nippermettu lil dawn il-persuni li jkunu autosuffiċenti u minflok ma jserħu fuq il- l-għajnuna tagħna jisiru eh, persuni indipendenti u ma jibqax jaħarbu minn dan il-faqar u l-miżerja. Sur Nikola Val-Minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna kena diskussjoni war nofsinhar. u diskutajna anka l-katastrofi ta' Ħajti waqt naraw kif aħna bħala Ewropew nistgħu nejnu lill vittmi dawk mill-quta. Jena nitkellem dwar dan sabiex niftakru dwar it-tip ta' ftehim li għandna ma' pajjiżi li għandhom dan it-tip ta' diffikultajiet li huma wkoll vulnerabbli għal dan it-tip ta' diżastri. Dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet għandhom jiġu trattati minn l-Unjoni Ewropea b'mod differenti mill-ftehim li ieħor li għandna ftehim li huwa relatat Eh, f'każijiet fej il-faqar il-mart huwa xi ħaġa li wieħed jara eh, qudiem iċċu kuljum. Aħna rridu nirrispettaw nagħtu priorità lil ħajja tal-bniedem qabel il-profit u l-qlieħ finanzjarju u għalhekk il-kwistjonijiet tekniċi kollha jridu nelbuhom kemm jista' jkun malar sabiex nittrattaw verament din il-kriżi umanitarja. Grazzi ħafna Sur President. Meta aħna naħsbu dwar il-Karibew, ikonna żewġ stampi qudiemna f'moħni ġura f'moħħna l-ewwel id-diżastru li hemm bħalissa ġew Ħajti. Jiena hawnhekk f'dan il-Parlament tal numru ta' snin u għalhekk niftakar ukoll is-sitwazzjoni ta' fej kena laqat eh, u sadan it-tant l-MPs ikunu mar jihdu xija u ma f'dawn il-pajizi. Jekk neħdu konsiderazzjoni situazzjoni ġewwa Ħajti, nistgħu niddeċiedu għalhekk illi il-laqa li jmiss tal-ACP u l-Unjoni Ewropea tista' E, tiġi marba u l-flus illi aħna nifrankaw minn dan niddedikaw għal e, din is-sitwazzjoni urġenti u għalhekk ma nkunx qed naħlu flus fuq dawn il-diskorsi bla sens. Grazie President. L-Assemblea tal-ACP è importante in modo particolare f'dan il momento politico, eh, li feha il-globalizzazzjoni fer firqet et dinja bejn il-pajjiżi li jipproduċu deat u pajjiżi li jirċevuhom. fe ċentru ta' dan il-proċess hemm il-Mediterran. Punt eh, ta' eh, distribuzzjoni bejn l-Europa u l-pajizi ACP. E dawn il-pajjiżi għandhom jadattaw ruħhom għal din ir-realtà ġdida. U jiena fuq talba tal-President tal-Repubblika Taljana Giorgio Napolitan illi nkunu nistgħu namlu laqa fissa tal-Assemblea ACP eh, fis-sena illi jsir eh, f'Napli illi hija l-iktar belt l-iktar belt li hija internazzjonali li hija Eh, l-iktar viċina għal ACP. Nistaw niddiskutu din il-proposta li għanda l-vantaċ li l-Europa tkun iktar viċin ta' ċittadini u għal poplu eh, tal-nofsinar tal-Europa u iktar għanda situazzjoni loġistika lejn dawn il-pajizi tal-Mediterran. Bardzo, panie przewodniczący, pozwoliłem... Grazie, Sur Prezydent, jena Taqt li nitkellem dwar wara li intervjena s-sur Nikolesku nix nappoġġa dak li qal fir relazzjoni ekonomika tagħna ma' pajjiżi oħra inkluża dik tal-ACP dejjem għandna nħarsu lej sigurtà flikel u hekk kif nifmu hawnhekk dan il kunċett fl-Unjoni Ewropea għandna ċertu esperjenzi riforma tal-suq tat-sokkor seħet b'tali mod sabiex takkomoda lil pajjiżi ACP. U sfortunatament batetna l-lura fl-Unjoni Ewropea u l-bdiwat tagħna dejjem ser jiftakru dwar is-sigurtà tal-li kellawnek fl-Ewropa li ġdin għandna bżonna ħafna. Grazie ħafna, Sur President. Dwar il-GSP u GSP Plus, manna xejn kontra li dan ninkluduh fil-ftejm eh, tal-Kotonu. Dawn huma fuq eh, livell unilaterali fil-waqt eh, li l-ACP fuq livell ieħor u għalhekk huwa diffiċli forsi li nintegrawhom. Irridu naraw kif din ir-rabta tista' seħħmu taħjar. Il-skrutinju demokratiku, il- eh, nitkellmu hawnhekk dwar żewġ eh, plenarji fis-sena u li nżommuhom il-Kummissjoni ikkonsidrat il-pożizzjoni tagħha fuq din il kwestjoni. Forsi nkunu nistgħu naslu għal ftehim b'tali mod li l-laqat reġjonali jkunu jistgħu jaħbtu fl-istess żmien tal-waħda mill-laqat plenarja għaliex bil-laqat kollha fosthom anke tal-Parlament u interistituzzjonali oħra naħseb li ser ikun hemm wisq laqat u għalhekk żewġ plenarji huma il-punt ta' tluq tagħna u aħna għalhekk għandna naraw illi għall għas il-laqat reġjonali jsiru viċċin tad-dati meta jkunu ħajseħħu l-laqat plenarji. Numru ta' membri parlamentari tkellmu dwar il-ftehim um, ta' subija. Aħna ftemna dwar dan kollu u naħseb li għandna nitkellmu iktar dwar Eh, sħubija marbuta mal iżvilupp ekonomiku. U dan huwa l-mod kif għandna ners u li diskussjonijiet mal-pajizi ACP b'tali mod li nkunu ktar komprensivi, ktar miftuħin. U jekk il-Parlament jaċċetta l komissjoni li jmiss, jina ser nkun parti mill din il komissjoni ġdida u l-missjoni tiegħi ser tkun illi naċċerta illi dan il-ftejim jaħdem u li anka nkun preżenti għall-Assemblea Parlamentari. Kien hemm xi mistoqsijiet dwar it-taxxi naħseb diġà tard it-tweġiba għal dan fl-introduzzjoni tiegħi jiena nemmen bisħieħ li huwa importanti ħafna illi dan jingħata priorità fid diskussjoni tagħna mal-ACP kif ukoll meta aħna nkun qed niddiskutu kwistjoni bejnietna. Naf li presidenza Spanjola jaħer għana nitħares li din il-kwistjoni jekk aħna verament nagħmlu xi ħaġa aħna rridu naċċertaw illi naraw li hemm kuraġġ sabiex nieħdu l-azzjoni fih dan is-soċjetajiet mod ġenerali u mhux biss f'dawn il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. Aħna rridu naraw relazzjoni bejn l-Ewropa u l-industrija tagħha u kif dawn qegħdin jaġġixxu jġibu ruħhom f'dawn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Dan huwa proċess li għadu għaddej u jekk nifhem sew il-Presidenza Spanjola ser tkun qiegħda tressaq x'inizjattivi ġodda. Mbagħad is ukoll koll l-immigrazzjoni. Artiklu 13 ehm, Iż-żewġ naħat involuti fil-ftajim jixtiequ li jaġġornawh dwar l-immigrazzjoni u l-iżvilupp u anke l-immigrazzjoni legali u riammissjoni il-rapport eh, qed jiġi meħut il-konsiderazzjoni hemm negozjati li qed isseħħu aħna ottimisti li nħu dan il-bilanċ bejt tliet pilastri involuti u li dan jinżamm. Is-Sur Cashman għamel komment dwar diskriminazzjoni. Sur Cashman mhux jataw preżenti bħalissa ma naħseb li huwa qed jgħid uh, uh, verament uh, sewwa l-orientazzjoni sessuali mresqab fil-proposta u intom għandkom iżommu f'moħħkom illi ċertu eh, pajjiżi ICP l omosessualita hija eh, kontra liġi. Għana tkellimna anka ma' ċertu prezidenti fostom prezidenti fostom dak tal-Uganda sabiex jirrevedu dawn il-liġijiet tagħhom dan din hija kwistjoni delikata ħafna naħseb xi punt ser naslu sabiex niddiskutuha. Il-test uh, huwa wieħed uh, ċar ħafna jista' jkun il-każ li ma nilħuqx fejjim dwaru, imma hemm il-possibilità wkoll illi jintuża ċertu lingwaġġ inqas speċifiku imma li jkopri wkoll l-orjentazzjoni sessuali din hija xi ħaġa li għandna nkomplu niddiskutu fiħdan in-negozjati. Naħseb sur President b'dan il-mod weġġibt għal bosta punti illi tresqu sabiex ma noqgħodx intawel ħafna u nixtieq nikkonkludi hawnhekk. Grazzi ħafna Sur Dagut. al ġoli sabiex uh, tikonkludi u il-Parlament. Grazzi ħafna Sur President, Komissarju kollegi. Sa mitħul fis-seħ tal-ftim uh, tal-kotonu il-faqar uh, ma naqas u għalhekk aħna għadna ma ħaqniex lantana u aħna rridu namlu xaħġa ħjar b'din revizjoni. Jiena kontenta ħafna illi qed dan il-konsens wiesa dwar il-proposti u naħseb li dan huwa wieħed mill-mezzi li għandna uh, disponibbli sabiex verament aħna naslu huwa li nidġildu kontra tax havens u għana nużaw da l-istrument uh, kwalunkwe mod li verament nistaw namlu użu minnu. Aħna għanna nobligaw l-kumpanija uh, multinazzjonali sabiex jamlu dikjerazzjoni ċara dwar xandom fidejhom u li ma taxxi ħalsu. Naħseb din ma aspirazzjoni internazzjonali Eh, u naħseb li ser naraw ammon ta' snin qabel ma naslu għal dan it-tip ta' ftehim. Għalhekk huwa tajjeb li aħna jkollna din it-tip ta' regola u qed nitlobkom illi tirrifjutaw l-emenda imresqa marbuta ma' paragrafu 16 għalhekk u ukoll illi nżommu mal-test oriġinali Ili suġġerixxi illi aħna għandna nirranġaw is-sitwazzjoni interna tagħna l-ewwel. Fuq l-istess suġġett għandna wkoll nobbligaw lil banek ta' investiment tagħna sabiex ikunu ċari dwar is-sitwazzjoni tat-taxxa tagħhom u li nipprojbixxu l-investiment tagħhom f'kumpaniji li ma jagħmlux Eh, li fil-pajis fej kunat joperaw imma fil-pajizi fej joffru tax havens. Ġewwa Zambia, investiment ta' 46 miljon dollaru ma wassal lebda ebda kontribuzzjoni għat-titjib tal-persuni tal fi Zambia. Imma sabiex isaħħa is-sitwazzjoni tal- ta' min għandu titli u l istma għalhekk għanna nagħmlu dak kollu li huwa possibbli u ma nħallux dak li nistgħu nagħmlu llum ma nħallux xalada. Hemm ċertu prinċipji illi aħna wkoll għandna nżammuhom nżammu magħhom, nżammu b'impenn kbir magħhom id-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet tal-immigranti u xtaqt il-ħeċiċkom sabiex iżżammu wkoll mal- formulazzjoni li jien ressaqt f'artiklu 31 u li ma nibdlux il-lingwaċ marbut il-ftejm bilaterali li huma għajnuna kbira fil-manager tal-immigrazzjoni. Grazzi. Eh, kulħadd. Issa nitkellmu fuq il-mistoqsijiet orali għal konsillu għal komissjoni fuq il-dittiet eh, proċedurali fil-proċeduri kriminali. L-ewwel kelliema hija Sinjura Latford.